Iva, ser is tassib ta'kom u naddijom il kommissarju tal-Impjeg biex il-kollega tiegħi kon jista' jsegwi dawn il-kwistjonijiet u mistoqsijiet. Grazzi. Jien għandi tliet mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni, wieħed għad konġunt imressaq mis-soċjalisti, demokratiċi u l-liberali flimkien mal-gwi liħor mill-PP u t tillet mozzjoni għal rezoluzzjoni għam mill-ICR il-konservativi riformisti Ewropej u dawn il-mozzjoni tagħhom x'qasmu ma' dan id-dibattitu dibattitu wissa wasal għal tmim tmimu u ħanivotaw fuq għada. Issa fuq l-aġenda għanas għarija tal-Kommissjoni fuq is-summit dinji tal-FAO fuq is-sigurtà tal likel U għet nitkellmu dwar li naqirdu il-ġuħ mid-dinja. Il-komissarju l-ewel kieġbog. Grazzi. Grazzi, Signor President, membri tal-Parlament il-summit tal-dinji tal-ikel fruma hija wieħed minn sensiela ta' avvenimenti li ġew organizzati nisemna fejn is-sikurtà fl-ikel u l-agrikoltura kienu fuq din fuq l-aġenda fil-Madrid, fl-Ulju, bat fraklilja, f'New York, f'Pittsburgh kif ukoll komitat fuq is-sikurtà tal-ikel dinji fid-dinja ma' ċar li għadda. Kien hemm l-idea bażika kienet, il-premessa bażika kienet li aħna maħniġ qegħdin jinexxielna fiġlida kontra il-ġuħ fid-dinja. Is-sitwazzjoni sejra allar. F'ħafna pajjiż qed jiżviluppaw minħabba l-effetti tal-bidla fil-klima li qiegħda tagħti iktar sfidi lill kapaċità ta' ta' sikurta fil-ħazna tal-ikel. Dan is-summit tatna opportunità biex nżommu l-momentum politiku li minn bena fix-xhur li għaddew. Għal darba ħra dan is-sikurta tal-ikel kien kienet ingħata l-attenzjoni sħiħa iżda issa m'għadux klim, żmien għal kliem issa huwa żmien għal fatti Il-Kommissjoni għal-Kommissjoni Ewropea Summit kien importanti għal tliet raġunijiet minħabba l-weda li nikzbu l-ewwel MDG ta' li innaqsu b'nofs il-ġuħ sal-2050 u naħseb illi din il-mira għada valida fl-opinjoni tiegħu għandna niġġieldu biex nilquha. Mod partikolari f'dawk il-pajjiżi u raġuni fejn il-progress għal kisba tagħha kienet limitata pereżempju ġewwa l-Afrika. U t-tini ħaġa weda biex intejbu koordinazzjoni internazjonali u gvernanza ta' sigurta tal-like permezz ta' riformi u komitati fuq eh, sigurta eh, tal-like fid-dinja li se jkun komponent ċentrali tal-tħubija dinija fuq il-likel. U il-Komissjoni tinsisti biex tagħti kofinanzjament hawnhekk U dan huwa pass importanti ferm illi se jwitti triq għal sistema ta' gvernanza ta' sigurtà tal-ikel li hemm se fuq provi ċentifika eh, soda imma wkoll jinvolva settur privat u pubbliċi u pubbliku u l-NGOs. Dawn huma essenzjali jekk ħankunu iktar effettivi milli dak li na U mbagħad il-weda li naqsu il-reġaw l-ura nuqqas tal-fondi li qed jingħataw. Jekk aħna rridu nilħu l-ewwel MDG li naqsu bin-nofs il-sen 15 il-ġuħ fid-dinja jittu kuna minn penni li jittieħdu mod partikolari minn dawk il-pajjiżi illi impenjaw ruħom illi jilħu 0.7% tal- ta' tkabir ta' tħul. U kien hemm min qal ma kienx ma fissax miri ta' għolin bizzejiet, imma niftakaru li dawn il-wedit sinifikanti finanzjer diġa saru fis summit ta' GA ġewwa akwila. Il-priorità issa hija illi illi naraw dawn il-flus fil-verità il-Komissjoni il-Parlament immobilizzaw il-biljun ta' din sekurità tal-ikel li 85% tiegħu diġà u allokat għal perdu tal-2009 u tal-2011. Iżda rridu aktar għajnuna li għas iktar sostenibli tul iż-żmien. Sabiex wieħed ikun biex aħna nkunu um, responsabbli aħna rridu ċertu wedit iridu jisiru ma jridu konna mekkaniżmi ta' monitoraċ li kollha indikaturi u kollhom benchmarks ta' kejl biex jista' jirrapportja eh, l-effetti li dan qed ikollu. Imma qed nagħmel ċari anki l-ikbar ammonti li jinataw muħaj jiswa xejn jekk il-pajjiżi terzi stess u l-awtoritajiet ma jimplementawhomx kif suppost. Meta qed diskutu s sikurta tal-ikel aħna wkoll jridu noqogħdu attenti dwar it-terminoloġija u nagħmlu distinzjoni bejn is-sikurtà ma' sovranità u l-autosuffiċenza tal-ikel. Is-sukur tal-ikel mhux biżejjed wieħed waħdu, imma irid ikoll minn persuni jrid ikollhom aċċess sostenibbli eh, għall-ikel li hija xi ħaġa ta' faqar, jena xaqsa ma' faqar rridu naqlek nagħtu l bdiwa biżejjed ħul u rridu li permettu dawn l-awtoritajiet ikollhom aċċess li kell irħas. biex ikonna eh, rikritu sibu bilanċ biex namlu pass il-qoddim. Dan din hija problema minn li għandha ħafna lati li tirrikjedi approċċ holistiku hawnhekk l-Unjoni Ewropea għamlet passi kbar u ħankomplu naċċertaw li dawn il-passi jsiru sabiex ikun hemm dan il-proċess ta' żvilupp tal-PCD. Il politika komuni agrikola tal-Unjoni Ewropea tnaqset ħafna il-problemi f'dan il-qasam u l-appoċċa l-bdiewa eh, waħda li hija rikonoxxuta bħala waħda li ma tqarraqx fil-kummerċ u l-arranġament ukoll li hemm bejn għall-aċċess għas-suq bejn ċertu pajjiżi u li PS dawn kollha juru illi aħna qed narfu l-problemi li għandhom pajjiż tal-ACP u fl-Unjoni Ewropea lek ifisser li għamilna ħafna xogħol miżli li saħħaħna żvilupp ta' koerenza u nsaħħu kondizzjonijiet għal pajjiżiet jiżviluppaw u roġinijiet pajjiżi oħrajn għandhom jagħmlu l-istess. Biex nagħla, Sinjor President, il-summit saħħa illi jekk aħna rridu nżommu l-lantana li naqsu l-ġuħ sal-2015 aħna rridu nsaħħu l-ODA u ntejbu l-investimenti fl-agrikoltura u ntejbu gvernanza lokali ta' settur agrikolu. Grazzi. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. <clears throat> Τώρα το λόγο θα πάρουν ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Grazie ħafna kommissarju, sa naddu lil dawk ħajt kelmu fissem il-gruppi politiċi surdes għal fissem li PP, surdes Kirschbrook. Grazie ħafna, Signora President, Kommissarju dass wir uns mit dem Thema Hunger in der Welt befassen. U importanti li jina fil-Parlament Ewropea li raħna nħarsu lej il-ġuħ fil-dinja, ħna ma nistawx eh, ma namlux kumment fuq da għax il-numru ta' tfal li qed ibatu mill-ġuħ qed jikber. Jina niftakar sew meta jina tellawna l-ewwel darba parlament l-Organizzazzjoni Internazzjonali bħal ġus u l-Bank Dinji, l-FAO, WTO kienu qed jagħmlu ħafna dikjarazzjoni dwar kif huma ħajpruvaw eh, eh, naqsu ħafna eh, dawk li qed ibatu mill-ġoħ, in-nofs kienu rridu imma n-numru qed jiżdied biljun persuna għandha l-ġoħ kuljum fid-dinja, ġifieri jem differenza kbira bej dikjarazzjonijiet tal-intenzjonijiet u dak li verament qed jiġri. Il-varraġunijiet huma differenti hemm pajjiżi li għandhom gvernijiet mhux kompetenti, pereżempju Zimbabwe li darba kienu jipproduċu ħafna ikel, issa wasal f'skondizzjoni li fej ħafna qed ibaqtu l-ġoħ eh, u l-mexxej tagħha minn pajjiż eh, rik wassal għal faqar. Aħna għandna responsabilta wkoll għax aħna għaddejna ħafna Eh, ġemat u snin tkellmu dwar il-klima waqt li l-verità hija li n-nies qegħdin ibaqtu l-ġuħ issa huma jridu mm, jieħra ħaġa xieklu issa u aħna m'għandniex risposta għal problemi li għandhom. Jena naħseb li mannix nitraskuraw daw il-kwestjonijiet fil-ġejjini. Dan hija uh, umanità li wieħed jindirizza l-bżonnijiet tagħhom. Kummissarju, li wieħed eh, naqqas bin-nofs in-numru eh, ta' dawk li tibgħatu l-ġuħ sal-2050 hija ħaġa ċinika. Naħseb li bħala komunità aħna għandna nipruvaw b'kull mod, b'kull mezz biex innaqsu numru li għedni batu l ġuħ Mill-lider kapaxi nibatu l-armi f'ħafna postijiet, ma mhux kapaċi nwaslu l-ikel. Dija dan u għanu għas eh, falliment minn ħada komunità internazjonali, għanna bżon eh, risposta oħra. Grazzi ħafna sur Des, President, issa fissem il-Soċjalisti u Demokratiċi, eh, is-Sur Kapula Santos għal minuti. Grazzi ħafna, Signora President. Thank you iċ-ċifri jitkelmu minnhom ifusu dak nandu xaqsum il aks u l ġuħ fid-dinja. Tanti hija ħaġa situazzjoni traġika li kważi hija xenità li nagħmlu referenza daw tip ta' ċifri id-dritt għall-ikel u ħaġa sagra bħalma huwa dritt għal-ħajja u għandha tkun eh, ħajja eh, ta' dinjità u mhux biss wieħed ikampa il-ġlida kontra il-ġuħu l-aks għanda tkun fuq qoddim. U għanna nużaw risorsi li jemżon, imma nafu li risorsi anki dawk finanzjarji mumiex huma eh, l-limitazzjoni prinċipali ħafna drabi il-problema hija fil-ġestjoni u fl-użu ta' u prezenza ta' governanza tajba u koordinazzjoni fil-livell internazzjonali, nazzjonali u reġjonali. Dak li għanna u dimna l-lum u l-soċjalisti u demokratiċi jappoġġaw għanda proposti u rekomendazzjonijiet li wieħed għandu jagħmel realtà għax dan jagħmlu kontribut biex itaffu programma serja. Għajjena nitlob il-Kommissjoni li tija l-attenzjoni dovuta u, u tagħmel proposti konkreti biex tippermetti li jkun hemm espressjoni konkreta għal dan fil-żmien mim li ċertezz nuqqasa ċertezza għanna nużaw mezzi ta' intervenzjoni biex intervenju għedha dak l xaqsa Mikel, eh, sajt u għanna nibdew riforma bil-proteri ġodda li għanna naħseb li hija opportunità tajba biex il-Parlament Ewropeja jgħaddim id dikjerazzjonijiet u jibda l-azzjoni. La, la, la il-Soċjalisti Ewropea huma eh, għandhom motivazzjoni u din l-sfida u l-gruppi l-oħrajn politiċi huma disposti appoġġawna wkoll grazzi. Grazzi ħafna. Onorevole mill-Liberali. Grazzi ħafna President. Grazie ħafna eh, kollegi ġamlu kontribut. L-ewwel punt li xtaqt nagħmel huwa li żieda fil-prezzijiet tal-prezzijiet tal-ikel eh, għandu tkun raġuni biex nqumu eh, l-irduppja l-prezz tal-ross u tal-ħafna eh, prodotti oħra. U jikkalkulat li hemm bżonn li hemm 75 miljun persuna qegħdin e, baqtu mill-ġuħ inħabba iż-żieda fil-prezzijiet fl-2007 u l 2008 hija ħaġa serja. F'ħafna pajjiżi rajdna li e, kun hemm e, instabilità politika nħabba din iż-żieda fil-prezzijiet inħabba li l-popolazzjoni tad-dinja ħad iżdied sa tasal 9 biljuni u l-impatt tal-tibdil fil-klima ħatkun kol teddija, il sigurta tal-ikel hija problema essenzjali li għandna nsibu soluzzjoni l-Unjoni Ewropea għandha tagħmel kull ma tista' biex tgħin l pajjiżi qed jiżviluppaw biex jiżviluppaw eh, tip ta' bidja sostenibbli biex ikunu jistaw jitimaw lil xurxin u dan għanda tirrikjedi finanzjar kif għal komissarju fil-dikjarazzjoni u għanna bżon swieq miftuħin u għammekkem l-arfin l-Unjoni Ewropea għamlet ħafna ġab biex tipprova t-liberalizza s-swieq. Ma dan kollu għanna bżon u koll ħarsu lej il-fatti l-problemi eh, fil-ħafda pajiz għet jizviluppa u għanu għasitu falliment tas sistema politika u sakemm ikonna sistema politika stabli u sistema legali stabli eh, li permettu li l-bdewa li jkunu jistaw eh, javanzaw ma tistawx ikonna għadan il-produzzjoni ħad iżdied kważi xi 70% biex eh, tiffaċċa l-bżonnijiet tal-futur. U l-Unjoni Ewropea u l-bidja tagħha għandha rwol importanti biex niżguraw li aħna għandna biżejjed imma biex inkollu nagħmlu kontribut għal sigurtà tal-ikel fil-ġejjieni. Grazzi. Issa Sur Bove għal ġofinu. Madame la Presidente. Signora President. Sur Kommissarju, kollegi, il-ċlieda kontra il-ġuħ titlob investiment politiku u finanzjarju li eh, l fejo mar li ta' salalli fruma l-ġimma li għaddiet iktar minn biljun persuna jbatu l-ġuħ u 40 miljun persuna imutu bil-ġuħ kull sena Dawn iċ-ċifri komplew jiżdiedu mill-1996 wara l-ewwel summit fuq il-likel fid-dinja. Il-kriżi ekonomika menieċ is-sitwazzjoni u l-popolazzjonijiet tal-pajjiżi tal-nofsinhar huma l-ewwel vittmi. 10% tal-budget tal-reklamar fid-dinja kieku ikun bizzejiet biex jagħti l-appoġġ meħtieġ il-pajjiżi li qed jiżviluppaw sabiex ikun hemm eh, l-infrastrutturi agrikoli meħtieġa l-kriżi fil-qasam tal-ikel hija waħda mill-ikbar teddidiet illi jeddu il-paċu l-istabilità fid-dinja fl-2050 se jkun hemm iktar minn 9 biljun persuna illi tkun tittiekol kuljum id-dipendenza fuq il- fuq iż-żejt, l-effett, il-gassijiet b'effetti b'serra u ħafna affarijiet oħrajn ipoġuna f'pożizzjoni fraġli ħafna delikata, iktar delikata minn 40 sena ilu. Id-dipendenza fuq l-importazzjoni hija wkoll waħda mill-kawżiet tal- tal-instabilità fil-qasam tal-ikel. instabilità fil qasam tal ikel Mill-tmim ta' snin 50 l-Europa fastet politika tal-agrikoltura komuni biex tipproduċi l-ikel illi kella bżon. U biex tirnexxila tħares is-suq intern tagħha u biex tappoġġa l-konsumaturi tagħha din l-awtonomija, l-indipendenza tal-għażla titkun aċċessibbli issa lil grupp ta' pajjiżi li jixtiequ dan madwar id-dinja. Grazzi ħafna, Sur Bove. Olson jajna l-laptop, parakal. sur Nicholson, għal minuta. Very much, Madam President. Uh, Grazie ħafna, Signora President. Il-resoluzzjoni fuq din il-kwistjoni tħares lej iż-żewġ sfidi li naħħu l-aks li effettwa eh, wieħed minn kull sitta fid-dinja u niżguraw provvista tajker fil-ġejjin. Aħna qed niffaċċaw sitwazzjoni fejn fuq naħa il-popolazzjoni tad-dinja qed tikber waqt li fuq in-naħa l-oħra il-produzzjoni tal-ikel qed tkun iżjed u iżjed sfida inħabba l-effetti negattivi ta' tibdiliet fil-klima kif ukoll eh, l-ispejjeż iżjed għolja tal-produzzjoni tal-ikel. Eh, l-element tal-bidja biex niżguraw sigurtà tal-ikel hija importanti ħafna għandna nifokaw ukoll fuq governanza tajba f'dawn il-pajjiżi qed jiżviluppaw. Jekk aħna jkollna xi opportunità biex inkun konna suċċess biex insolvu l-problema kif qal is-sur Desċa dak il-post bħal Zimbabwe li kien ċentru ta' produzzjoni importanti li kien jitma lilu nnifsu l-ħafna oħra issa ġi meqrut mill-abdazzjonijiet ta' Robert Mugabe u l nis Aħna Aħna fl flimkien biex nizguraw li n-nuqqas eh, ordni publiku li jista' jirriżulta minn da ma jiġrix. Grazzi ħafna. Sur Nicholson. Eh, issa naddu għassur lejjarik, għal-minuta nofs. Merci, madame. Grazzi, Signora President, sul Kommissarju, jekk l-Unjoni Ewropea rrit ikollha rwol pożittiv fid-dinja kieku trid tassew toħloq umanizmu ġdid, trid tisma il-sejħa tan-nies bil-ġuħ li madwar id-dinja najdu ħafna klim sabiħ imma għawnek aħna nistaw nqodu bil-kuxjenza nadifa meta kull ħames sekondi tmur tarbija bil-ġuħ u dan mhux għax hemm problemi tekniċi imma riżultat ta' liberalizmu sfrenat illi ħakmet id-dinja tal-lum. Illum is-sistema tal-kapitalizmu eh, ħolqot situazzjoni fejn l-ikel huwa oġġett ta' spekulazzjoni madwar id-dinja għalhekk hemm bżonn li l-politika tinbidel b'mod radikalment u nagħtu l-appoġġ lill fio sabiex tagħmel xogħla aħna nitolbu għad sur kommissarju. Hemm bżonn li nagħmlu nieħdu azzjoni ma biex issir din l-azzjoni l-Unjoni Ewropea trid tħares id-dritt tal-sovranità ta' għallikel ta' kulħadd u tagħti garanziji l kull pajjiż u kull kontinent tirrispetta l-impenn għal għajnuna pubblika l iżvilupp tal-pajjiżi tan-nofsinhar tannulla nulla il-djum tal-pajjiżi fqar twaqqaf il-fondi spekulattivi u taraf illi l-agrikoltura ma tistax eh, eh, eh, issir odda fl-idejn l-WTO jekk aħna naħmlu dak li hemm bżonn bil-kuraġġ dan se jagħmel l-Ewropa aktar b'saħħitha u huwa x'qiegħem xi ħaġa urġenti. Grazzi ħafna xejjer, issa sur Belder minn ta' Grazzi ħafna, Signora President. Fil-10 snin li jina membru ta' dan il-parlament jina smajt kontinwament klim firaħ li qed jiġi użat eh, met qabel il-summit tal-ikel fruma eh, Sur Barroso uża klim sbieħ imma qal li aħna mar kena falliment fil-ġlida kontra l-aks. Huwa skandlu Dan huwa akkużazzjoni kollettiva tal-azzjonijiet tagħna. Imma jien għandi sensazzjoni li l-bżonnijiet ta' miljuni ta' nies li batu mill-ġuħ ma kienx fruma, imma bżonnijiet tal pajjiżi onja, il-produzzjoni ta' biofuels per eżempju, li wassal għal prozzijiet iżiet ola għall-ikel u iżiet aks. B'din il-Kamra jiena tkellem dwar il-periklu Diskuza eh, ruħu l-kellim dwar il-bżon għal-investiment fl-Afrika biex huma ikun ikun jiddependu minn nifisom. Dawk li huma jiddependu fuq eh, dawk li jiddependu fuq l-għajnuna tal-ikel, għet jisportaw ikel u stess. Għanna smajn ħafna dikjarazzjoni ta' intenzjoni tajba ma naħseb li jemma proċ għazina. Mbatt nisimaw li jem ċerta pajizi li huma nifisom huma responsabli għal din is-sitwazzjoni. Dik hija ħaġa eh, verament eh, ħażina meta naw eh, politika ta' ċerta pajjiżi qed jiżviluppaw kien ħarsu lej summit tal-likel tad-dinja jgħidu li l-kwestjoni hija urġenti imma li aħna għanna verament namlu dak li wedna. Kif qal eh, da xuter il rapportet tal-ġnus il dawk li huma foqra mandom bżonn wedit. Jiena fil-bibja tiegħi bħala nisrani hemm mandament li għajt li għandek titma l-minu f'ir. Dan huwa obbligu morali. Grazzi ħafna għaddu issa l-Onorevoli Stojanov għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, jiena parteċipajt eh, personalment fil fis-summit tal-FAO jiena tal-limt eh, xini dik il-konferenza bizbis l-spejjeż biex ġiet organizzat il-konferenza li kull ma ħareġ huwa klim fieraħ u edit kieku dak l-spejjeż forsi nistgħu nikkalkulaw eh, kif qal il-kalim ta' qabel kemm konna nitmaw tfal u konna konna nsalvaw tfal kikum użajna kil flus minn flok għal paroli għal ikel qabel ma aħna nibdew eh, noqogħdu b'xi jew ieħor naraw il-problemi tal-oħrajn aħjar naraw il-problemi kbar tagħna. Pajjiżi għandu l-art li żjed rikka fl-Unjoni Ewropea u l-bdewa Bulgari jkunu jistgħu jitimaw ħafna postijiet tal-Atlantik kienu jitimaw ħafna postijiet fil-Imperu Ottoman, imma l-bidja fil-Bulgarija qed sejra lura u specialment minn mindu inaqdet mal-Unjoni Ewropea. Il-kwotas li l-Kommissjoni imponit fuq il-Bulgarija e, e, fissru li l-artijiet qed jinħlew. Reġun waħda biss tal-Bulgarija tista' tipproduċi il-kwota kollha ta' tadam għax ċerta informazzjoni, ċerta data ta' 10 snin ilu juru li kienem ċerta ċifra. E, ġifiri, il-produzzjoni tal-likel fil-pajis mux qed issir sew. Tkun din jekk ninkoraġġuha tkun tista' tgħin ħafna u dan jista' jkun miżura kontra il-ġoħ. Dinna mhux ħassir minn impjegati kull ma qed jagħmlu huwa jmexxu l-karti l-emmolaw. Grazzi ħafna sur Stojanov. Is Sur Kaczmarek għal żewġ minuti. Senjura President, Kommissarju, Senjuri, il-fuq minn biljun persuna fid-dinja jiexu fil-faqar u l-aks u l-ġuħ. Imma dan huwa mhux riżultat ta' sistema kapitalista, hemm sistemi li huma ħafna għar minn din is-sistema kapitalista. Ntikom eżempju, fl-Ewropa Xi eluf ta' snin oħra pajjiż b'kondizzjoni tal-bida tajba ħafna eh, waslet għall laqsu ħafna eh, mietu eh, qed nitkellmu dwar l-Ukrajna. Jien nirriflettu fuq dak li qed ngħidu fl-sena 2000 190 membri tal-ġusma għawda eh, adottaw il-Millennium Development Goals u aħna eh, għanna bżon nirriflettu jek tini ħagġa nistaw notjenu l-Ewropej saqsu l-nfusom il-prioritajiet tagħhom, il-politika tagħhom hija tajba u jekk il-ġlida tagħna kontra il-klima hija eżet importanti milli li eh, nirbħu l-ġoħ aħna minn flok nġildu kontra il-tibdil fil-klima għed t-ġilet għanda t-ġilet kontra l-aks unbat ma jakkużawnix li għanna prioritajt ħazin u li l-ġlida kontra klima hija iżiet importanti eh, mm, mill-ġlida kontra l-ġuħ kif qal is-surdess. Il-bidja ħajkun importanti ħafna fil-ġejjini fis-snin li ġejjin u għandna nikkonvinċu li pajjiżi li qed jiżviluppaw biex jinvestu fil-bidja huma nifisom qalu li ħajallokaw 10% għall-investiment fil-bidja u għandna niżguraw li dana jirrispettaw l-impenn tagħhom għax informa biss li jżidu eh, potenzjal potenzjal tal-bidja tagħhom u jiġidu kontra l-ġuħ. Naddu għassa għas-sur Arif ma mhux qed hawnhekk. Mel-issa naddu għal Sulwi Michel għal 3 minuti. Signora President, Kommissarju, barra Silvio Berlusconi ebda membru ma mux se jkun prezenti fil-laqa tal-FAO. Din hija laqa kien importanti ħafna li ġiet eh, spiċċat bħala laqa banali mhix importanti u aħna eh, il-kriżi ekonomika u finanzjarja nafu komplet tħarrex ir-realtajiet tal-ġuħ fid-dinja u l-ġuħ palissa e, jgħat jolqot iktar minn biljum ta' miljum persuna madwar id-dinja ġifiri 20% iktar mill-2005. U dan hemm riskju kbir illi se joħloq konflitti iktar gravi u huwa nuqqas ta' investiment fl-agrikoltura illi wassal għal din is-sitwazzjoni. Sudju f'dan l-aħħar għamel appell illi bżon ta' iktar investimenti fil-qasam tal-agrikoltura sabiex il-bdewa żar jistaw l lajnuna li għandhom bżon. Imma naraw li rrieda minnaħa tal-pajjiżi sinjuri ma teżistix fil-laqa tal-G8 ta' Lulju illi għadda nafu kemm diffiċli illi wieħed issib min jati xi ħaġa kem, stinka l-President Barroso biex jikseb dan il-biljun ta' euro illi hemm bżonn imma l-Europa u koll, il-destin tal-Europa huwa marbut ukoll ma' destin ta' dawk il-pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw. U il-soċjalisti li dejjem issemmu mbagħad l-ultra kapitalizmu u l-ultra liberalizmu. Imma jiena ma narax illi s-soluzzjoni teżisti eh, f'dawn il-dikjarazzjonijiet ideoloġiċi u ma tantx realistiċi in-nuqqas ta' svilupp f'ċerti pajjiżi wara l-indipendenza, l-obskurantizmu marxist għandhom responsabilta' ħafna ikbar mill-liberalizmu. Jena dak illi xtaqt ngħid għax ma rridx illi hawnhekk kulħadd jiġi u jgħid li jrid minflok ma jagħmlu stqarrijiet illi huma onesti u iktar rilevanti. U kju e Sargentini ja lebtot iħtolla u dora. Grazzi ħafna. Is-sur Sargentini. Il-kollegi tiegħi jafu x'inhi realtà politika m'hemm xejra ġdida fl-agrikoltura l-pajjiżi. Sinjuri qegħdin jixtru art fil-pajjiżi il-fqar u għeddin jisejħu l xiri ta' art għall-agrikoltura kif qed jiġi fil-Madagaskar. Dan huwa punt delikat wiz għal-mexxejja dinjin biex jiddiskutuh li u dawn għandhom id-dritt propju illi u id-dmir illi jiddiskutu dawn l-affarijiet u jaraw illi ma jkomplux. U għalek dejjem tintilef l-opportunità illi Eh, wieħed jindirizza l-problema tal-ġuħ madwar id-dinja mbagħad dwar is-CIP aħna noħol niproduċu ħafna ikel fl-Ewropa hemm biżejjed ikel imma CIP eh, tħassar l-opportunitajiet għal bdewa bandoħra jitilfu l-opportunità illi jaqalaw lejxin xieraq tagħhom meta se jkun hemm politika agrikoltura Ewropea li tkun tassew ħilsa u ġusta. Grazzi, Signora Sargentini. Sur Ashworth għal-minuta. Grazzi, Signor President, kemm il-ġnus maquda kif ukoll l-Unjoni Ewropea qablu illi l-popolazzjoni tad-dinja li qiegħda dejjem tikber se jkun hemm iktar bżonn ta' produttività agrikultura ġifiri zidda ta' bejn 50% u 100%. Aħna naċċettaw dak li għalet il-Kommissjoni. Naċċettaw din għalix din hija xi ħaġa illi hija mira li aħna ma nistgħux ma nilħquwiex. Imma kif jista' jkollna iktar produttività billi nużaw inqas art, inqas ilma, inqas enerġija, inqas eh, gassijiet li b'effett ta' serra. għalhekk hemm tliet affarijiet li rridu nifmuhom l-ewwel net il-governanza u l-gvernijiet u l-Unjoni Ewropea rridu jinvestu iktar fir-riċerka u l-iżvilupp aħna m'għandniex l-informazzjoni illi eh, nistgħu naħdmu għabbażi taħħa ġejjieni minħabba l-volatilità fil-swieq hemm bżonn li konna xi tip ta', ta garanziji fis-swieq tagħna. mbagħad dawn l-affarijiet kollha li aħna noħolmu bihom huma jirrappreżentaw spejjeż, spejjeż li ma jistgħux ibatuhom il-konsumaturi. Għalhekk għandna bżonn ta' CAP qawwija u rridu wkoll nirbħu l-argument fid-dibattitu dwar il-budget. Grazzi ħafna. Is-Sur Ferreira għal minuta u nofs. Signora President, la dikjarazzjoni finali li ġiet adottata fis summit tal-aħħar tal-FAO mm, speċjalment dak nixaqsam ma' nuqqas ta' miżuri konkreti biex nġildu kontra dan il- il- il-realtà kifra ħajkun hemm mill-mod li issa meta nitkellem fih nitkellem ħajkun hemm 15 tarbija li ħajmutu fid-dinja u dinja realtà li qed li qed tagħmel peace fuq l-ekonomija tagħna tal-lum, fuq realtajiet tagħna llum. Il-linja ta' politika konkreti ma jeżistux, jistur Lui Michel, u li kien protagonista minn Milux ta' eh, perspettiva Eh, liberali li għalinna dan. U ħana rridu nevitaw illi l-aspet eh, illi il-ħallu l-aspet kwalitativ tal-agrikoltura ġenna ninwarbu l-imprizi zzar dawk illi għedin jiexu fuqom il-76% tal-nis madwar id-dinja miljoni kellhom jitilqu mill-art tagħhom u mill-produzzjoni u jdipendu fuq il-produzzjoni ta' ftit. Għalhejx inta ħafna miljoni ta' dollari huma neċessarji biex inneħħu biex biex insolvu din il-problema kronika. Din mhuwiex ħafna imma meta nqisu l-ammont ta' flus u li tiflaħ tħallas l-Unjoni Ewropea. Signora Dodds, għal-minuta. Grazie ħafna, Signora President. Waqt il-World Summit, Sir Ban Ki-moon għal il-krizi tal-ikel tal-lum għanda tiftin najnejna l-għada sal- l-2050 se jkunem 9 biljun persuna fid-dinja iktar minn 2 biljuni iktar mill hemm illum numru enormi jiġifieri il-bdewa jridu jipproduċu 70% iktar ikel mill-lum. Il-bdewa fl-Irlanda ta' fuq iridu jaħdmu biex jipproduċu iktar ikel imma iħossu li l-Ewropa qed ixxekkilhom għaliex edha toħloq regolamenti illi xekluhom nuqqas ta' riċerka u żvilupp fl-industrija u għalhekk attitudni illi s-sigurtà tal-ikel mhijiex xi ħaġa ta' urġenza dak li namlu l-lum se influenza u koll il-prezz tal-ikel. Jekk il-ma jkunx hemm pagamenti diretti, allura l-prezzijiet se jkollhom jolew, il-prezzijiet tal-ikel se jolew. ikun hemm sigurtà fil-qasam tal-ikel biss jekk il-bdiewa jitħallew jipproduċu l-ikel. Is-sigurtà tal-ikel għandha tkun fil-qalba ta' dak kollu li aħna nagħmlu, anki man man li aħna naħdmu fuq ir-riforma tas-CAP. Signora McGuinness. Grazzi, Signora President, pala waħda mill-awturi ta' dan ir-rapport nixtieq nirringrazzja li gruppi politiċi illi ħadmu id fit sabiex ifasslu test illi m'għandux emendi u naħseb illi għandna nkunu sodisfatti għanna aħna għanna opinjonijiet differenti u divergenti fuq ħafna affarijiet imma hawnhekk il-koll nagħmlu dak li xiera biex nittimgħu dawk li huma bil-ġuħ madwar id-dinja u dan it-test jirrappreżenta pass fid-direzzjoni tajba Jena kont eh, rapporter u koll u autur ta' rapport simili fil-leġislatura ta' qabel u ritnajt ċaħġa u ma' il-bdewa li jridu jittimaw id-dinja jekk għandhom il-klima xirqa u dan etnajdu fl-ikbar fl-iktar sens wiesa ta' din il-kelma. U l-bqija aħna nistaw biss nkomplu nitkelmu dwaru hemm bżonn li jkun hemm il-politiċi fis-seħħ sabiex il-bdiewa tagħna jkunu jistgħu jipproduċu l-ikel il-bdiewa se jagħmlu dan jekk ikun hemm żewġ elementi, jiġifieri prezzijiet xirqa u t-tieni net dħul stabbli. Il-volatilità ta' dan l-aħħar laqtithom il dawn iż-żewġ elementi u l-bdiewa ma jistgħux jgħixu hekk. Qabel ma jalaq li il-ħin ħudu paċenzja bija. Ejjew, issa ma noqodux narawa kera il-CAP. Xuħut minn daffariet il-ismaj tawnek u ma obsoliti għad issa. Naħseb illi kikum ma kenniex il-CAP kun hemm problemi akbar ta' nuqqas ta' sigurezza fil-qasam tal-ikel anki fl-Unjoni Ewropea. Għax ma najdux ukoll illi id-dinja li qed tiżviluppa għandha wkoll ikollha politika tal-agrikoltura komuni hija ir-responsabilità tal-gvernijiet illi jużaw b'mod xieraq lajnuna l-iżvilupp irridu naraw ukoll illi jintnefqu iktar flus li jkunu investiti iktar flus uh, fl-agrikoltura għanna nkunu sodi mal-gvernijiet u manna nfusna li xanna responsabilta morali u għahna l-esti illi din il-responsabilta ħna nifacċawa u neħduwa bis-serjetà. Grazzi, Sur Guerrero Salon għal-minuta u nofs. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Id-dinja qed tiffaċċa żewġ sfidi kbar. L-ewwel net il-ġlieda kontra l-bidla fil-klima u t-tieni net il-ġlieda kontra il-faqar u l-ġuħ fid-dinja il kummissarju tana ċifri, semmew ċifri oħrajn ċerti deputati u jinsabu fid dikjarazzjoni ħarija tal-summit tal-FAO iktar minn biljun persuna edin nibatu il-ġuħ u 40 biljun imutu kull sena minħabba il-faqar. Il-krizi tal-ikel un bat il-krizi finanzjarja edin ibeduna u jitelfuna minn din il-ġlieda sejrin lura minn flok il-qoddim l sfidi u ma sfidi dejjema u hemm bżonn li nsibu soluzzjoni mal-ar jista' jkun f'dawn l-aħħar ġimgħat irċevejna aħbarijiet li ħasbuna il- resistenza ta' dawk li l-iktar niċsu ma jridux jieħdu deċiżjonijiet f'Copenhagen u nqas ta' mexxejja u nqas ta' spirtu sot fl-FAO iħassibna wkoll. Il-problemi li aħna qed niffaċċaw iħasbuna ma dak li ħassibna ferm aktar hija propju il-fatt li maħna qed nagħmlu xejn. L-iżvilupp il-bnedmin il, il, il, il bnedmin żviluppaw għaliex faċċaw sfidi u sabu soluzzjonijiet. Illum nafu x'inhuma l-isfidi, imma donna ma ċanna ħila illi nieħdu azzjoni, din hija il-problema tagħna. U għalhekk jiena se appoġġa din ir-riżoluzzjoni għaliex hemm bżonn li nieħdu azzjoni. Grazzi ħafna Sinjura Kella għal-minuta. Grazzi ħafna l-artiklu 208 ta' Trattat tal-Lisbona jgħid illi l għana ħari tal- l-politika tal-Unjoni Ewropea hija tnaqqis tal-ġuħ u tal-faqar. Il-faqar huwa l-kaġun tal-ġuħ. Artiklu wieħor jgħid ukoll li l-Unjoni se tqis dawn l-għanijiet politiki oħrajn illi għandhom nejn jorqtu lil pariżi li qed jiżviluppaw. Madanakollu bis-sussidji l-Unjoni qiegħda tħassar is-swieq fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw u twassal imbagħad għal faqar u għal ġuħ Jekk aħna rridu li lajnuna l-iżvilupp tagħna li tagħti riżultati mixtieqa rridu niżguraw illi ma jkunx hemm ma tkunx hemm xekkla minn politiki oħrajn. Inkella aħna ma mhux ser nexxinna nilħqu l-għanijiet għall-iżvilupp tal-millenju u rridu nżommu dan f'moħħna meta nirriformaw politiki bħal dik ta' CAP jew inkella il-politika komuni dwar is-sajt. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-Sinjura McGuinness tixtieq tuża il-karta l-blu tagħha. nishtiq illi il-kellima ta' qabli tamela eh, iktar ċara għalli ma' eh, rifużjonijiet edha tirreferi. Aħna introduċejna il- rifużjoni għall-esportazzjoni s-sena l-oħra u l-unika pajjiż li l-menta kien New Zealand. Ek joġbok għajdin eżattament fejn hemm il-problema jekk teżisti. Signora Kella, tixtieq tirribatti? Signora Kella? Iva, l-eżempju ta' t ġiġa frizzata, kullħat jaf biħ imma nafu per eżempju li ta' dam li huma sussidjati eh, fil-Unjoni Ewropea imma il-tadam illi jitkabbar fl-Afrika u orħos minn dak illi jinkabru għawnek u għal daqstan tal-lura xieġri jintrema dan huwa fenomenu li rridu nġildu kontriħ. Grazzi ħafna. Inkomplu bil-diskussjoni imess is-sur Glatfeld għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. L-esperti edin jajdu li sa l-2030 se jkonna krizi ta' l-ilma u tal-ikel u ta' zejt. Imma bħalissa għanna krizi fil-qasam tal-ikel hemm biljun persuna li qiegħda tbagħt il-ġuħ madwar id-dinja u dan in-numru qiegħed jiżdied iktar malajr mill tikbar popolazzjoni fid-dinja kull persuna minn kull sitta illi qedbat il-ġuħ illum u fis-snin li ġejjin jista' jkun hemm wieħed minn kull ħamsa u wieħed minn kull erba' u nafu illi kull ftit sekondi tmur tmut tarbija bil-ġuħ. Issa soluzzjoni fejni mhux illi aħna neħilsu mis-CAP fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea tista' tagħti daqqatit biss jekk aħna jkollna politika agrikola komuni li tkun soda. Hemm ġuħ mhux biss fl-Afrika, hemm ġuħ anki fl-Unjoni Ewropea. reġuni u partijiet tal-Unjoni Ewropea fejn il-persuni jużaw inqas minn 10% ta' tħul tagħhom fuq l-ikel u hemm pajjiżi oħrajn u reġuni oħrajn, pereżempju fil-Bulgarija jew fil-partijiet isfel tar rumanija fejn il-nies jonfqu iktar minn 50% ta' tħul tagħhom bħala medja fuq l-ikel familji illi rridu jonfqu ħafna iktar mit-dħul tagħhom ta' kull xar fuq l-ikel, ħafna iktar minn 50%. Aħna rridu nqisuhom dawn iċ-ċifri meta infaslu proposti illi jagħmlu l-agrikoltura iktar olja u jnaqsu l-effiċjenza tal-produzzjoni agrikola u anke trobbija tal-annimali għalix l-ispejjeż qegħdin dejjem jolew, l-ispejjeż tal-produzzjoni qegħdin jiżdiedu u il-prezz tal-alf jgħat eh, jizdiet u koll. Jekk aħna biex niproduċu kilo wieħed tal-ħam qegħdin ukoll noħol u niproduċu ħafna iktar emissjonijiet. L-istess ħaġa japplika wkoll għal trobbija ta' tjur Grazzi ħafna, Signora President, is-sitwazzjoni hija tassew waħda drammatika. Sfortunatament, kif smajna unnek il-bicċa kbira tal-pajjiżi l-kbar industrializzati kienu ċiniċi ħafna fil-rigward tal-bżon illi jisir xi ħaġa fil-summit tal-FAO. Kienem ħafna eh, gvernijiet illi ma tawx kas din il- din il-laqa. Dawn huma pajjiżi li flimkien jipproduċu iktar minn 60% tal-GDP tad-dinja. Umma dawn kienu ċiniċi ħafna fir rigward tal-pajjiżi l-fqar illi mhumiex responsabbli għal kriżi li qegħdin fiha illum. Illum hemm ħafna ġuħ fid-dinja u għaw nis li għadhom edin immutu bil-ġuħ. Kuljum dinja traċedja umana illi se tkompli teffetwana bl-implikazzjonijiet iwaxxuk tagħha. Il-kriżi ta' l-ikel bdiet minħabba il-politiki fil-qasam ta' Likel ikel tagħna. Fl-2006 is-sitwazzjoni marret tal-lar Illum irridu niftħu is-swieq u rridu nejnu lil dawk illi qegħdin jistgħu jipproduċu l-ikel eh, fil-pajjiżi l-fqar sabiex fl-aħħar jirnexxinna neqirdu u neħilsu mill-faqar madwar id-dinja. Teltna pandisete? Issu jena fit jusa il-karta l-blu tiegħu xi jagħmel mistaqsija. Trid twieġeb? Trid twieġeb għal mistoqsija illi s-sur xtajaf sejr issaqlek? Trid twieġeb il-mistoqsija li s-sur xtajana ħajstaqsiki? Sur xtajana, ma t-sax t-zaħi blu Skużani. Kellim li mis, il-senjura Eran Skarsija zewċ minuti. Grazie ħafna, President. Jien nishtiq l qabel kollox. Eh, tista' tirrispetta l-ħin tal-dikirazzjoni tiegħi. Grazie ħafna President. Eh, nishtiq nifraħ l sinjonu Meganis eh, għal dan l-inizjattiva li juri r-ruol importanti Eh, ta' CIP meta nġu għal provvista tal-ikke. Lista li l-Kommissjoni Ewropea trid tnaqqas il-pis tal-CIP fil-komunità. Il-CIP mux priorita imma soluzjon tal problem tal-ikel għanda sir. Imma minar il-CIP ma tkunx possibli possibbli wieħed jissolizfa il bżon ta' ikel il-suq ta' ikel mhuwiex suq ħeles. Il-bidwi għandu bżonn l-appoġġ tal unjon Ewropea biex ikun jista' javanza u l unjon Ewropea għandha bżonn il-bidwi biex ikollha model eh, eh, ta' vidja li jkun hemm li provdi ikel adekwat u ta' kwalità għanna bżon li CAP eh, tbiddel it-triq, ma mux tisparixxa, ma għanna bżon li eh, natu għajnuna diretta forse ma li kunem hemm ukoll ġestjoni ta' swieq tal-bidja li jagħtu żjed stabilta fil-prezzijiet mhux biss ikun ta' benefiċċju għal bdiwa imma tal-konsumaturi tal-pajzi terzi wkoll. Hemm bżonn li konna afas ta' prassi tajba biex ikun hemm relazzjonijiet ta' ekwilibrata bej setturi differenti tal-katina tal-ikel biex nebitaw prattika abbuż ta' abbuż u jkun hemm tqassim adekwat tal-gwadan. Huwa tajjeb ukoll li jkun hemm politika ta' informazzjoni l-konsumatur Ewropew biex jisħaq fuq l-isforz li saru għal produtturi tal-komunità biex wieħed eh, biex daw jirrispettaw eh, eh, il-regolament l-ambjent, sigurta tal-ikel u l-benesseri tal-animali. Għax dawn irridu jikompetu ma' pajizi ta' pajizi terzi fej il-level huwa ħafna zjed baxx. Dawn il-produtturi tal-pajizi terzi jipreferu jisportaw għawek milli joffru il-prodott tagħhom f'pajjiżhom għax u mandom iżjed gwadan. Τελειώσαν εδώ οι παρεμβάσει των εγγεγραμμένων μελών. Grazie, signor Arans. Iva, mela wasanna tmim tal-lista tal-kellima, sena d ċekkaġijaj, da soġet interessanti fejn, għallura għandi ħafna smit fuq lista tijaj. Għoddu attenti u kelmu bisa minuta bisa xanna ħafna nisir li jitkellmu, ma' ħafna xnamlu. Sina xtifrer minuta. Signor President, Komissarju, kollegi, kif edna qabel. kifedna tarbija tmut kull ħames sekondi minħabba l-faqar, 3 biljon ruħ li qegħdin jibatu minn kundizzjonijiet eh, ta' mart minħabba nuqqas ta' ikel u dan għal-punt għandu jkun fuq net fil-aġenda politika u rridu jkollna koerenza fil-politika tal-Unjoni Ewropea sabiex nkun nistgħu nlaħmu il-MDGs u faċilitaw l-ikel u li ġdan huwa pass um, essenzjali u aħna rridu nimmiraw SMEs imprizi ta' familji, speċjalment dawk il-negozji li jmexxu n-nisa u dawk li huma aktar foqra, specialment dawk li huma affettwati b'nuqqas ta' sikurtà ta' aħna rridu mekanizmu ta' finanzjament eh, innovativ u tranċu transazzjonijiet transkonfinali rridu u orizzontali rridu jkunu kol disponibli speċjalment jisu bidla fil-klima. Grazzi. President, kollegi. Wara l-tmim tal-laqa tal-faw, jena nishtiq nuri d-disappuntament tiegħi. disappuntament għall-impatt li kienem fuq il-mezzi xandiru politikament u koll, disappuntat u koll għax ma ma wasilx ftejim għall-44 miljon ta' euro biex jgħinu l-bdew għax disappunta ta' xkollu bħal-istet, nitkellmu dwar sigurtà tal-ikel, bidja u l-żvilupp, ninsew innu għasta ta' ilma problema li għanna issa u ħajkon nezzit fil-ġejjien. Fil-kontest speċifiku ta' kriżi tal-ikel għanna bżonn impenn minn pajjiżi żviluppati biex jikkonsolidaw l-ilma bħala beni pubbliċi u jkun hemm użu effiċenti tal-ilma li huwa sostenibbli. Jekk aħna ma neħdux sib l-ilma ma nkunux nisġildu nistgħu niġġildu kontra l-faqar. Sur Davis, minuta. Fil-18 seklu fl-Ingilterra Thomas Mantus qal illi l-popolazzjoni ħajkun hemm iktar nies milli provvista l-ikel. U ħafna mill-idea tiegħu ġew imwarba x'kien hemm ħafna revoluzzjonijiet fil-qasam tal-agrikoltura li trasformaw is-soċjetà tagħna. Iżda kellu raġun għaliex fil-ħajja tagħna tal-lum il-popolazzjoni tad-dinja żidet għatlet darbiet li inkredibbli u nix biżejjed provvista tal-provvista tal-ikel. Rridu namlu aktar jekk nikontrollaw għadin. Rridu kontrollaw il kabir tal-popolazzjoni. Rridu għalek notot li nissa jkunu jisaj kontrollaw il-fat li jgħamlu tfal. U li n-nis ma jħossu xirrit kollom bil-fors ħafna tfal. U għanna għanna dipendenza kbira li niklu e, l-laħam li ħella ta' rizorsi jina xaxin sanna ilu. għafti koll l-laħam jek aħna irridu u din irridu niklu l-affarijiet l-ħodor biex l-ħomor. Għu barakallu. Mr. Jakob, please. Ich habe meinen Namen akustisch nicht verstanden. Ich denke, ausreichende Ernährung. Is-Sur Jakub, il-dritt äh, tal-ikel huwa dritt fundamentali u inqas tal-professa tal-ikel hija kriminalità kontra l-umanità. Aħna rridu nagħmlu l-mut biex naraw li ħadd ma jmut bil-ġuħ aħna ovvjament aħna bżonn il-flus biex nanġildu kontra l-far u l-ġuħ. Imma l-ewwel irridu u ċertu prekondizzjonijiet, irridu u struttura demokratika stabbli f'ċertu pajjiżi, aħna rridu niġġieldu kontra korruzzjoni, irridu nistabilixxu forum ta' agrikoltura xirqa fil-qosma differenti, u mbagħad niksbu l-finanzi fil-qosma ta' agrikoltura. Naħseb illi ma jinaċ bizzejiet rigward dawn l-ewwel tliet punti. Jekk qed tfa l flus mingħajr ma t-bidder xej, il-flus se jispiċċa f'idejn ħżiena. Grazzi Sur Tarabella minuta. Grazzi jiena xtaqt uh, Nkompli fuq dak li kontet ngħid fuq il-kriżi tal-ikel illi affettwa b'mod partikolari l-Afrika u naħseb illi is-snin ta' dawn il-pajjiżi qed industrializzati jridu jitrattaw għadjem ħafna NGOs li jakkużaw il-kumpaniji gbar li jaħtfu art fertili u jaħtfuh mill-idejn tal bdiwa żgħar, per esempio, jistunaw dan jisaf fl-Indonezja u tendenza illi il-kumpanji jużaw fertilizzanti eh, fil-Indonesia per eżempju flok jużaw teknologi lokali u mezzi lokali dawn huma kozati li Eddin jimportaw il-prodotti kimiċi u ma jizawx teknoloġiji oħra u għalhekk eh, jrid ikolna programm ta' sobija dinji fiex niġildu kontra il-faqar imma nejnu l-appoġġ natu appoġġ għall bdiwa dinji hija xi ħaġa ovvja li rridu nagħmlu. Grazzi, senjura Kustinger, minuta. Grazzi il-sekurtà fuq żmien twili u waħed mill-akbar sfidi għas CAP fid-dawl tal skarsita tal likel aħna irridu nisqu fuq CAP b'saħħitha illi ħajqdir wall siwi u ġejjini biex jikun jista' jiġilet kontra dan tibdilit fil-klima. Dan ifisser li rridu iktar finanzjar għal CAP fuq żmien twil dan huwa din hija fera ewlenija tal-CAP u ħaj kollu rwol u nixi għaddi f'dak inxaqsam ma' politika ta' sigurta tal-ikel esterna imma ħna rde konna rizorsi sostenibli e, e, ekosistemi sostenibli finanzjament tajjeb ta' ekonomi l-lenin irti konna ftemiet illi musa jiperikola sikurta tal-ikel ma jipromovija jedin xaħġa illi aħna irridu nisħu fuqa u għawnek jipi b'saħtu u kol għandu rossi u xjadi. Grazzi jistu Nikolesku minuta. Grazzi tassew, Signor President, l-għonnet. Nishtiq xi ħaġa li għalistu xtajanov Dġa nina dispeċini ħafna li ħbula sħaħ ta' art illi mhux qed jiġu maħduma u fl-istess ħin aħna nikundanaw il-fatt li hemm iġġuħ fid-dinja. E, kien hemm nitkellem dwar l-autosuffiċjenza, l-autosuffiċjenza mhix, ma jfissirx l-istess pass kull taptikel tal profista tal-ikel u dan jista' jkollu impatt negattiv fuq il-kondizzjonijiet attwali. Il-bidla fil-klima kellhom pa' differenti skont ir-reġjun. Dan ifisser li jista' jkollok il-President eh, jinterrompi l-kellim. Sempliċiment biex nkommenta fuq affarijiet eh, il-kelma li Eh, palma għal il-Banki Mun meta eh, fi żmien li il-popolazzjoni qiegħda tikber kull ma jmur u l-klima qed biddel f'sa 2050 jridu nipproduċu 70% aktar li kaliva il-temp il-klima qed isir iktar eh, li wieħed ma jistax isarraħ fuq ġifieri jridu naqdu dawn iż-żewġ affarijiet. Kwistjoni oħra li alternativa li wieħed pal alternativa jgħid tortu huwa kollha ta' CIP isu dak kollu torta CIP. Mhuwiex perfett imma ġi riformatu jekk aħna li rridu l-bdiewa tagħna li jkomplu jipproduċu u sikurtà tal-ikel ġewwa l-Ewropa, irridu inneħsu neħħu l-appoġġ eh, nfalluha minn daw. Pereżempju xi ħadd tagħmel studju fuq il-riforma tal-industrija tat-sokkor fl-Unjoni Ewropea biex jaraw jekk il il-fat li ġiti minnata din l-industrija kien ta' beneficju eh, l-imprizi zar jew kiena diffiċju bissal dawk il-gbar l-onja. Jiena nrid naċċerta li meta nres u l-proposti dawn ikunu siwja. Signora Cher, u għattajab ħafna illi Ek kif qed nitkellmu dwar il-problema ta' bidda fil-klima, aħna wkoll nitkellmu dwar il-sikurtà fil-professa tal-ikel. Aħna nafu li l-politika tal-klima hija responsabbli għal dawn il-problemi, aħna fissajna miri mhux realistiċi par esempio l-biofuels u din was dan wasal għal fatt illi aħna għandna art użata fil-pajjiżi qed jiżviluppaw għalan illi blan li ikabru prodotti għal biofuels imma fl-istessin għedin nċaħdu l-bdiwa mill-artom. Iva, u kol fil-CIP kienem distorzjonijiet, aħna sportajna zzejiet li l-pajis għedin jizviluppaw. Ma importanti li niftakru illi għanna bizzejiet ikel fid-dinja, imma l-problema hija mhux qegħdin inqasmu sew. Grazzi is-Sur Sikierski. Grazzi Sr. President Sinjuri, tul l-aħħar summit tal-FAO il-pajjiżi ma setawx jagħmlu proposta tajba. In-nuqqas ta' strateġija hija waħda li tħassibna jekk aħna nqisu l-fatt li l-popolazzjoni tagħna se jikber sa 9 biljun sa sen 2050 niftakru l-kriżi tal-ikel 2007 meta bil-żieda fil-prezzijiet tal-ikel fisser li kien hemm ħafna kien qegħdin periklu ta' mewt minħabba ġuħ. E, dan irrid e, għalek li nwaqfu e, da kollu li qed jiċħat il-bdiewa milli jaħdmu u jipproduċu. Jekk inqisu s-suq internazzjonali neħu kull limitazzjoni ta' CAP għax da ma jemir sens u jimponi teddida għas sikurtà tal-ikel tagħna. Aħna rridu nejnu dan il-pajjiż qed jizviluppaw biex jiformaw tip ta' politika agrikola illi ikunu jkunu jistaw jidependu fuq minn nifusom. Grazzi wara dan id-dibattitu interessanti l komissjoni seta la dan il-President, membri l-Evri tal-Parlament, jina u koll nikkondanna l-fat illi lebda mill-mexxejja ġijajt kienu prezenti fis-summit li fal eh, l-Kommissar, il-President tal komissjoni Barroso u dan ikompli jizit mal-messaċ li dan is-summit ma ġab xejn ġdid miegħu. U jekk inħarsu lejn id-dikrazzjoni ħarija din hija ħaġa ovvja. Iżda minna ħall-oħra hija importanti li npruvaw inżommu is-sigurtà tal-ikel fuq l-aġenda politika tagħna. U pala riżultat ta' summits illi rajna fl-2009 kien illi għasrajna li fuq net fuq l-agenda politika u meta jiltaqaw il-nexxejja tal-istat, speċjalment fi Pittsburgh, il-G20 dan tkellmu dwar il-kooperazzjoni tal-iżvilupp u politika tal-iżvilupp. U dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Parti l-aħħar dikerazzjoni li jiena naħseb li pjuttost diżappuntanti veru, ma kien hemm diskussjonijiet mo ġenerali tajbin u kienem prezenza stajba u nistaw nieħdu ġaħġa minna. Per Pereżempju din il kustjoni ta' tal-bejħ ta' art fertili f'pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u pajjiżi li m'għandhomx art uh, ferti li li dinja dan hija xi ħaġa interessanti li wieħed jitħaddet fuqha u forsi nistgħu wkoll nilħu xi ftit taftejjin. Tieni ħaġa li xtieq ngħid kien hemm qed li CP mhijiex ideali, xejn ideali fid-dinja. Imma jekk inħarsu lejn l-effett ta' CAP fuq il-pajjiż li pajjiżi jiżviluppaw id-dinja qiegħda fil-proċess tal-iżvilupp naħseb hija l-inqas waħda, l-inqas sistema li qed tagħmel ħsara dan il-blok kollu li jagħmel il-kommerċ brabta ma' pajjiżi qegħdin jiżviluppaw il-WTO għarraf illi ħafna jekk mhux kull sussidju li natu ma jfixkirx il-kummerċ u s-suq u mhux qed jappoġġa l-prezzijiet tal-prodotti agrikoli. Jina kemm xejn dezappuntat illi Illi Illet nitfaw tort fuqna, imma maħna maħna nix ideali vera pala l-Europa, ma għamilna pass il-qoddim fil-dan l ma sigurta tal-ikel, aħna niprovdu biljun euro bazi ta' sentej. mux napoġġaw it-wassil tal-li kella unek, unek għet nifukaw aktar fuq li nwaslu il-zrira biex il-produtturi żgħar fid-dinja ta' żvilupp ikunu jistgħu ifendu għal rasom Din ġiet marfa bħala Eh, palazzjoni azzjoni eh, pozittiva minn ħata l-Bank Dinji, eh, ma nistax nitfaw tort fuqna. U din kienet dak impass pass innovativ minn min predeċessur tiegħi, jiena ma biex miegħu fuq ħaġa. Fifat is-sur liħarik semma xi ħaġa u mhux soċjalist u komunist ħares li grupp politiku tiegħu dan huwa komunist u dan probabbilment jispjega għal għaliex kien qed jitkellem kif qed jitkellem. Aħna bla kulla aħna isna responsabilità tagħna bħala Komissjoni Ewropea u għedna 4 biljun dollaru li huwa xi 20 fil-mija tal-pakket tal-ikkel li bidna fuq ġewwa akula u dan fisser li aħna l-ikbar eh, Dona, li li eh, f'dan il-qasam u aħna impenjati illi nwasslu dawn il-flejjes kemm jista' jkun malajr. Fuq il-politika ġdida ta' sikurtà tal-ikel fil-programm ta' ħidma tal-2010 tal-Kommissjoni hemm pjan li u komunikat tal-Konsil u l-Parlament fuq e, program imsaħħaħ f'dan il-qasam. U dan se jirrevedi dawn il-kwistjonijiet fuq sikurta tal-ikel, per eżempju sfidi tal-bidla fil-klima u l-nuqqas ta' ikel u il-politika ta' ħarsin, il-produzzjoni ta' l-effett tal-biofuels u l-bioteknoloġiji ġodda l-xiri ta' art ta' meddit art gbar u l-komplement. Aħna rridu nsaħħu l-impentana biex nejnu l-pajizi f'dan il-produzzjoni tal-agrikola. -ag u speċjalment importanti meta nqisu il-domanda li qed kull ma jmur għall-ikel minħabba il-popolazzjoni qed kull ma jmur, il-bidla fid-dieta tal-nies u iħtieġa għall-agrikoltura, għall-sistema ta' agrikoltura li huma sostenibli. U mbagħad irdu nifukaw fuq kif l-Unjoni Ewropea tista' tuża l-esperjenza tagħha biex tpoġġa il-politika li qed tiżviluppa fit-teknoloġija ġdida u li ikonna approċ armonizzat fil-daw tal affas tal-ICMS u r-raba illi niproponi mezzi ta' kif nistaw nikontribixxu biex inħaffu l-pass għal-kizba tal-MDG, specialment l-MDG wieħed, eh, specialment fil-dawl tal-atlet se jessir f'New York Umbat nsaħħu l-pozizjoni tal-Unjoni Ewropea fid-dawl tal-sistema ta' gvernanza tal-ikel u dak li xaqsam ukoll mal-aġenda ta' sikurtà tal-ikel dinji. Kien hemm dokument illi tniet fis-16 ta' Novembru li ser jibqa' miftuħ sa jibidu ta' jannar nikkonsultaw il-partit kollha interessati u noħorġu b'komunikat formali f'isem il-Kommissjoni. Thank you, Mr. Commissioner. Grazie a commissario. Kollegi, jena rċebejt sis mozzjonijiet għal rizoluzzjoni fuq din is-suġġett il-votazzjoni issir għada. Jien nixtieq nara dan id-dibattitu u ngħaddi għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Dikjerazzjoni tal-Komissjoni dwar importazzjonijiet minn pajjiżi terzi. Nibdew mela bil-Kummissarju Vassilju Sinjura.